deċiżjoni fiħdan il-Buro tal-Parlament Ewropew f'ġimgħatejn minn notifika tad-deċiżjoni. Farmkien mal konsil qegħdin inħarsu lejn il-firma dotata ta' proċedura leġislattiva 24 ta' dottazzi ġu publika.